Jiena rċivajt żewġ applikazzjonijiet għal ħatrit ta' eh, membri. Is-sur Doro Claudia Franzulika bħala membru tad delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Peninsula tal-Korea u Mihaj Turkanu bħala membru tal-Kumitat tas-Su Internu għal ħarsin tal-Konsumatur. U dawn issa huma proposti ħalli jkunu fil delegazzjoni ta' relazzjoni